Ah. Hezké odpoledne. Kolegové, dovolte, abych zahájil... Mela, signori, ħan niftħu is-sessjoni ta' Senat. Qabel ma nibdew il-punti tagħna nadottaw il-minuti li ehm, tas sessjoni tal-bieraħ it-test ġiġa ġiet eh, ġimqassam jekk m'hemmx kummenti fuq, allura l-minuti huma approvati. Għaddu issa ehm, bil-punti tal-lum, tal-aġenda tal-lum, għandna tlet eh, abbozzi ta' riżoluzzjoni fuq in-Nikaragwa Issa naddi il-kelma lill-awturi tagħhom. Eh, nibda bis-sur Boguslav Stonik. Grazzi ħafna. President, il-politika ta' Sur Ortega, il-President tal-Nicaragua, juru li kif kien jiġri fi żmien il-komunisti li darba tidħol fil-poter diffiċli li taqlaw minn hemm. Fl-2006 is-Sur Ortega eh, ġi mażul bħala president u s-sandinista raġaw daħlu fil-poter. U imma l-ewwel bda juża l-intimidazzjoni, il-metodu li huwa jaf sew huwa uża l-Pulizija Segreta bħal Kuba u fl-2008